seduta li missija għada, il-ħamis eh, mid-disa ta' fil-ħodu sassija u mid-lieta sal-5 ta' warraf sanar. L-agenda ġiet publikata u hija disponibbli wkoll fuq l-internet fuq is-sit tal-Parlament. Nara s-seduta.